l fu fuq sena mill-implementazzjoni tal-inizjattiva ta' ċittadini Ewropej, valutazzjoni tal-esperjenza u t telib tal-ostakoli. Titlu sabiħ ħafna suġġett sabiħ. Signora Kommissarju, fidejk biex tagħmel l-evalwazzjoni u tajdilna kif se nelbu l-ostakoli. Grazzi, Signora President, onorevoli membri. Grazzi ta' din l-opportunità biex eh, niddiskutu fil-qosor nippreżentalkom l-ewwel ħsibijiet tiegħi wara l-inizjattiva ta' ċittadini Ewropea dok min wis biex naslu għal xi konklużjonijiet definittivi, imma huwa utli li llum nista' niddiskuti magħkom biex naraw fejn qegħdin u eh, nirriflettu ftit wara affarijiet li se jkunu utli fil-ġejjieni nirringrazzja l-membri tal-Parlament Ewropew li ħadmu ħafna Alla volja l-ewel il xar tal-inizjattiva ta' ċittadini Ewropej ma, ma kienieċ ħarir imma xorta nistaw nkunu gburi b'din dan l-istrument ta' demokrazija partecipativa x'kienet sena ta' suċċess qed naraw xi ħaġa illi għandha l-potenzjal illi eh, sir eh, popolari ħafna u mezz importanti biex iċ-ċittadini jkunu voluti fil-ħidma tal-istituzzjonijiet tagħna L-inizjattiva ta' ċittadini tista' tagħti eh, raġuni għall-ottimizma xi ċittadini jridu jgħidu tagħhom irridu jkunu involuti waħna rridu nagħtuhom il-mezzi biex jagħmlu dan u fil-waqt li huwa impossibbli li wieħed jipprevedi r-riżultat ta' xi inizjattiva xorta waħda nħossu li hija utli. 14 l-inizjattiva ma reġistrati mal-Kommissjoni kopru ħafna osma differenti medja pluralizmu eh, beni u servizzi pubbliċi, edukazzjoni, testijiet fuq l-annimali, bidla fil-klima, drittijiet tal- tal-vot, etc. U flimkien ġabru madwar zewċ miljon stqarrija ta' appoċ imma li l minn dan u għacċar li dan il-gruppi edin jimmobilizzaw l-opinjoni pubblika konfinali u edin irramu kol diskussjoniet fuq uh, eh, kwestjoniet importanti ħafna kif il-fat taħna nishtiqu. Pero Is-sena ma kienieċ bla intoppi, kien hemm xi problemi li kienu dokumentati tew fuq it-televiżjoni, il-Kummissjoni, l-organizzaturi l-Istati membri kellhom jaħdmu ħafna iktar mill ħsibna biex niżguraw li l-istrument jaħdem ta' malajr u jirnexxi tallimna ħafna. Irrid ngħidilkom xi ftit eh, punti li l-Kummissjoni qed tipprova eh, tiċċara xi idejat żbaljati u tagħmel progress. Meta daħlet fis seħħ l-inizjattiva ta' ċittadini Ewropej senilu fl-April tal-2012, ftit ippretendew il l-organizzaturi se jkunu jistgħu jsibu eh, fornituri ta' servizzi illi ma jiswewx ħafna flus biex jgħinuna fil-sistema online ta' ġbir ta' dawn l-istqarrijiet għalhekk aħna iddeċidejna illi nofru dan is-servizz blaħlas fuq is-servizz tagħna tal-Kummissjoni fil-Lussemburgu biex nikkompensawa żmien illi intilef il-Kummissjoni qalet illi se tqisu ukoll stqarrijiet validi ta' appoċ illi inġabru wala, wara itnax il-xar tal-regolament sa' novembru ta' din is-sena kif timmaġinaw din dawn il-miżuri kellhom impatt importanti fuq il-ħin u r-riżorsi li l-Kummissjoni kellha tinvesti. Aħna għamilna ħafna biex nħarġu l-organizzaturi, intu għom pariri fil-fażijiet kollha tal-proċedura. U aħna kellna wkoll naħdmu ħafna mal-istati membri biex għom jelbu tħassib tagħhom. Issa dawn it-tħassib u l-problemi ġew solvuti u nibtamaw l-organizzaturi tal-ġejjin ikunu iktar imħarġa, iktar ippreparati fuq livell tekniku il-Kommissjoni għamlet ħafna iktar minn dak li kien mitlub minna mir regolament biex din l-inizjattiva tirnexxi. Xaħut minnkom forsi tajdu illi ħafna minn dan ix-xogħol ma jkunx bżonjus kieku rekwiżit tal-regolament ta' implementazzjoni kienu inqas stretti. Forsi dan huwa minnu imma Din hija informazzjoni eh, personali eh, sensittiva ħafna u s-sigurtà hija maħsuba biex propju tħares il-firmatarji u anki dawk li qegħdin jiġbru l-firem. Ovvjament xejn mhum naqax fil-ġebel u l-Kummissjoni qiegħda dejjem taħdem mal-organizzaturi mal-Parlament biex tiżgura li kull deċiżjoni dwar ir-reviżjoni tal-qafas legali issir eh, uh, bazata fuq informazzjoni tajba L-ewwel ħaġa li rridu naraw huwa jekk għandix nżommu il-sistema eh, deċentralizzata u nkella li ikonna forma ċentralizzata għall ġbir tal-firem dwar il-software ta ġbir li faslet il kummissjoni l-organizzaturi għallu illi dana mux jgħin l-organizzaturi u dan huwa minnu aħna għadna illi lodot illi eh, provdiet il kummissjoni kienu maħsuba biex jiffaċilitaw il-ġbir tal-firem u xejn iktar u l organizzaturi infushom illi jridu eh, jipromuovu u illi eh, jirreklamaw l-inizjattivi tagħhom mod effettiv il kummissjoni offriet għajnuna teknika Eh, biex iksir użu aħjar u anki biex torganizza l-proċedura. Is-software għalu u koll illi maġiex il-testjat mux minnu kien testjat kull, kull rilax, stress test, għal vulnerabilità kull tip ta' test immaġinabli. U aħna zgurajna u koll illi dan is-software uh, jittejjeb aħjar propju permezz tal-approċ komunitarju Organizzajna workshop eh, bħala kommissjoni sena li għaddit u aħna qed inħeġġu l-kontribwenti minn eh, partijiet esterni. Imma illum eh, bis żewġ entitajiet esprimew l-interess tagħhom aħna qegħdin f'kuntatt dirett maċ ċittadini u huma qed jgħidulna li ċ-ċittadini qed jiskopru li mhumiex kapaċi li jappoġġaw l-inizjattivi għal daqstant mhux qed jiġu motija id-drittijiet tagħhom skont it-trattat. Imma dan mhux dovu ta' software fuq il-platform tal-Kummissjoni imma minħabba il-qafas legali. Il-proposta leġislattiva tal-Kommissjoni kienet tippermetti li ċittadini kollha jħadmu drittijiet tagħhom irrispettivament minn fejn kienu jgħixu imma regolament kif adottat mill-Parlament u l-Kunsill kien daħal ħafna eh, rekwiżiti tad data madwar l-istati membri kollha dan ifisser, pereżempju li fir-Renju Unit jew il- l-Irlandiżi li ma jmux qegħdin f'pajjiżhom ma jkunux jistgħu jappoġġaw xi inizjattiva ta' ċittadini dan skont ir-rekwiżiti tal-pajjiż ta' residenza tagħhom. Kummissjoni taħseb dan mhux aċċettabbli u dejjem ħeġġet lill istati membri biex innaqsu kemm jista' jkun ir-rekwiżiti tad dejta rispettivi tagħhom dawn huma kollha affarijiet li rridu naħsbu fuqhom għaliex dawn m'għandhomx b'xi mod illi eh, xejnu x-xogħol il-progress li għamilna f'dan l-aħħar sena u l-koll irridu naħdmu biex niżguraw li din l-inizjattiva ta' ċittadini tirnexxi. Nikkonkludi billi nirringrazzja l-istati membri u dan il-Parlament illi kien instrumentali f'dan is-suċċess li kien impenjat mill-bidunet il-Kummissjoni il taraf illi meta wieħed jibda jiddiskuti t ħaddim u l-funzjonament tal-inizjattiva propju għaliex aħna għandna l-istess għan li ikonna kontatt aħjar ma' ċittadini u li nħeġġu s-sem tagħhom fil-ħajja politika tal-Unjoni Ewropea. L-inizjattiva hija xi ħaġa addizzjonali mal-istrutturi tradizzjonali demokratiċi. Iwa veru li ċittadini irridu ikunu involuti Eh, fil-inizjattivi tagħna. Grazzi ħafna dan id-dibattitu u nittama li bekk jiena rnexxi li niċċara xi ftit punti. Grazzi Sinjura Kommissarju, issa nagħti il-mikrofonu lis Sinjura Gabriel għal PPE. Sinjura President, Sinjura Kommissarju Eżis, kollegi, fl-2013 aħna sen fakru zewċ anniversari sentej wara eh, ċittadinanza Ewropea u uh, sena mill-bidu tal-inizjattiva ta' ċittadini Ewropej hija nifirħu imma rridu naraw ukoll fiex qegħdin. Il-demokrazija parteċipattiva hija fil-qalba ta' dak kollu li nagħmlu sena u nofs qabel l-elezzjonijiet li jmiss għall parlament Ewropew u dan huwa sinjal illi aħna qegħdin nibatu lil soċjetajiet tagħna li nisħu fuq il-prinċipji tagħna u nippruvaw kemm jista' jkun inkunu iktar rib ta' ċittadini tagħna l-istituzzjonijiet tagħna huma importanti eh, biex ikunu eh, nistgħu naħdmu flimkien u biex din l-inizjattiva tkun tista' tilħaq lan tagħna għandha tkun trasparenti u li tirnexxi għandha ħafna aspetti pożittivi fiha din hija l-ewwel inizjattiva sopranazzjonali fuq livell Ewropew. Tista' tikkoreġi eh, l-attivitajiet li namlu, l-izbalji li namlu, hija inizjattiva pozittiva kontrarjament tal-petizzjonijiet u tal-biet li jintbatu l-Ombudsman, l-inizjattiva Ewropea tippermetti li ċittadini biex jagħtu l-kontribut pożittiv tagħhom dana kontrarju għal referendum fejn it-tweġiba hija iva jew le hawnhekk f'din l-inizjattiva permezz din l-inizjattiva iċ-ċittadini jistgħu uh, eh, jipproponu l-idejat tagħhom biex uh, eh, jenuna nikkoreġu l-izbalji li nkunu għamilna għalek din l-inizjattiva għanda sir realtà. Aħna qed niffaċċaw ħafna ostakoli u xkiel. Irridu ninformaw iċ-ċittadini iktar. L-istrumenti irridu jkunu magħrufa miċ-ċittadini sabiex dawn ikunu jistgħu jiddefendu l-interessi tagħhom. Kif nistgħu ninformawhom? Kif nistgħu namlu kampanji ħafna iktar wiesa u mifruxa biex iċ-ċittadini jistaw isiru proprjetarji ta' din l-inizjattiva. Huwa importanti illi uh, dawk illi importawna minnhom jemnu fija aħna rridu nsegwu il-proċess ta' żvilupp u rridu bat rridu nsibu bilanċ bejn dak li qed jistennew eh, u il-ċittadini mbagħad il leġislazzjoni illi tiġi adottata. Għalhekk il-Komitat tal-Petizzjonijiet ħafna rapporters proponew bosta emendi differenti madanakollu ċerti fażijiet eh, ċerti livelli huma ma matanċu huma flessibbli għal daqstan diffiċli li jitwet u il-proċedura kollha kemm trid tittejjeb. Ovvjament il-Kommissjoni Ewropea kienet maġembna meta kellhom jittieħdu eh, deċiżjonijiet tal-aħħar minuta, deċiżjonijiet ad hoc, irridu nsegwu wkoll l-aspetti tekniċi tas software. ċerti inizjattivi Eh, ma mux se jkollhom dan it-12 il-xar għal ġbir ta' informazzjoni. Il-Kummissjoni se tagħmel xi ħaġa biex tiżgura li kulħadd ikollu aċċess indaqs u kondizzjonijiet ta' aċċess indaqs. L-inizjattivi irrid ikollhom dimensjonijiet konkreti u dawn iridu mbagħad jinqalbu f'leġiżlazzjoni r-rwol tagħna bħala Parlament Ewropew. Aħna wkoll nista' nkunu utli għaċ-ċittadini nistgħu norganizzaw smieħ u affarijiet bħal dawn imma rridu nkomplu naħdmu eat fit biex nenuhom biex jifmu il-sinifikat ta' din inizjattiva ta' ċittadina xwara kollox hija għad ċittadini. Grazzi ħafna. Kommissarju naħseb illi għaw konsensus illi waħda mill-ikbar innovazzjonijiet ta' trattat ta' Lisbona kien l-arfin u rikonoxximent tal-fat li ċittadini għandhom ikollhom il-possibilità li jniedu inizjattiva leġislattiva minnaħa ta' ċittadini u bażi ta' dan il-ħidma tal-Parlament u tal-Kummissjoni biex jaddottaw il-regolament biex din is-realtà kien sodisfaċenti u sar pjuttost ta' malajr u kien eh, pozittiv fir rigward eh, tal-drittijiet ta' ċittadini tagħna. Ma kien mebda resistenza, eh, ħatma għat lura l-assess ta' demokrazija bħala eżempju ta' l-demokrazija rappresentanti tattiva. Naħseb li din eh, tatna l-opportunità li nuru li aħna qed nirrappreżentaw ċittadini tagħna, imma fl-2015 issa ssir realtà ma daw irrid isir issa sena wara li qed tnediet l-inizjattiva ta' ċittadini. Um, 13 li ġew prezentati, 14 għadhom għaddejjien u hemm affarijiet minn toppi li qed iwaqfuhom qed iwaħħluhom dawn. Għanna biex nkunu kontenti illi l-affarijiet li interessaw li ċittadini huma ta' natura soċjali għandhom xaqsmu mal-kwalità tal-ħajja, mal-ambjent, mal-edukazzjoni, riċerka, drittijiet tal-bniedem u tan-nies u għal daqstant aħna kontenti illi ma dawn ma nħatfux minn ċerti lobbies tas-suq. U kif qalet il-Kummissjoni l-koll nafu u naqblu illi hemm problemi tekniċi, politiċi u loġistiċi. Imma jiena nħeġġeġ lill kummissjoni biex tappella lill kunsill biex jagħmel dak kollu li jista' biex iħeġġeġ l-Istati membri biex jagħtu daqqa tit per eżempju li da ma jirrikonoxux ċittadini li huma eh, ċittadini ta' stati membri oħrajn. Naħseb li huwa xira illi ċittadini tagħna ikollhom dritt u l-opportunità illi jħossuhom Ewropej u li jipparteċipaw fil-proċess leġislattiv. Grazzi. Is-Sur Elwood. Grazzi ħafna, Sinjura President Din l-inizjattiva kienet bħala inizjattiva biex tagħmel tajpa nuqqas eh, ta' deficit ta' demokrazija imma id-difetti ta' dan il-proġett huma ċari nistgħu biss naraw kemm impenjat il-pubbliku f'din l-inizjattiva biex naraw fejn qegħdin il-problemi. il problemi 86% saħan sitra qatt ma eh, kienu semaw bija l-inizjattiva u 70% kieku jikkonsidraw li użawa l-inizjattiva ta' ċittadini li nħalqet biex tnaqqas id-deficit demokratiku bejn iċ-ċittadini u min l politika biex involvi ċittadini fil-proġett Ewropew huwa mill-qot mill-nuqqas ta' komunikazzjoni u ovvjament iċ-ċittadini miżmuma barra mill-proċess ta' teħet ta' deċiżjoni il-fatt li 70% kieku jużawa jaraw li ċittadini jixtiequ kunu voluti li huma interessi illi jkunu ċittadini informati u attivi, ċittadini jridu jikontribwixxu u ċittadini jridu illi leħinhom jinstema. Il-fatt illi l-inizjattivi ehm, irċevuti fuq l-iskart, il-ġestjoni tal-iskart, il-limiti tal-veloċità, eċetera, juru illi dinja xi ħaġa illi tista' eh, tqarrib qalbna iktar lejn iċ-ċittadini. E kif aħna nixtiequ nwessaw u um, insaħħu l-eruq tal-Unjoni Ewropea irridu konna kontatti sinifikanti ma' ċittadini, rridu nibnu l-Ewropa flimkien ma' ċittadini. Kritika li nistamaw ta' spess li l-Unjoni Ewropea ma' tikkomunikax ma' ċittadini u li d-deċizjoni tiddu minn fuq għal isfel hemm bżonn ta' iktar effiċjenz, iktar impenn u aħna għandna mezz issa biex nivolvu ċittadini. Imma sfortunatament din hija mxekla minn burokrazija żejda. Ir-reġistrazzjoni tekniku, l-kriterji eh, amministrattivi huma eh, tant tali li jaqtawlek qalbek hemm nuqqas ta' klar ċarezza fuq l-ammissibilità m'għandniex naħlu il-ħin taċ ċittadini għandu nagħtu informazzjoni mill-bidunet tal-proċess huwa ċar illi l-ġbir tal-firem tal online irid issir iktar faċli biex din l-inizjattiva tkun tista' tiġi uh, valutata mill-ċittadini oħrajn. Għandu jkun hemm punt ta' kuntatt wieħed tal-inizjattiva biex il-ċittadini li qed jorganizzaw eh, il-talbiet ikollhom joqogħdu jagħmlu xogħol 27 darba u għandu bżonn ikun hemm aċċess indaqs għal kulħadd irrispettivament minn fejn qed jgħixu iċ-ċittadini. L-inizjattiva hija waħda mill-punti ewlenin ta' trattat ta' Lisbona u aħna nadmiru responsabilità li ċittadini tad demokrazija biex niżguraw illi din taħdem għal ċittadini u din ma xsirxi xi miżura li ma tagħtix frott. Fl-aħħar net għandi mistoqsija diretta għal kummissarju għaliex ma nistgħux ikonna inizjattiva ta' ċittadini fuq il-sede waħdanija tal-Parlament jinxtieqek illi meta ta' titweġibitti tiegħek tikkumenta dwar dan ukoll. Sur Elwed, għandek blue card, Mr. Macmillan Scott, taċċetta? fil-qosor ħafna nixtieq insaqsi li sur Elwood jekk jaqbilx li hija ħasra li fin-negozjati fuq l-ECI fuq din l-inizjattiva ta' ċittadini Ewropej stat membru wieħed ħass illi din il kostruzzjoni kellha teskludi l-possibilità li jkun hemm inizjattiva ta' ċittadini Ewropej fuq is-sedi tal-istituzzjonijiet u ma taqbilx li għandna nifirħu lis-Sinjura Malmstrom li meta kienet membru tal-Parlament Ewropew organizzat petizzjoni fuq dan is-suġġett illi sissa eh, irċivit 100.7 miljun firem u illi issa se jkun hemm tweġiba għal din il-petizzjoni grazzi għas Sinjura Mazzoni u s-Sinjur Schultz. Grazzi ħafna. Naħseb is-Sur Macmillan Scott eh, għal kollox xo jiena niskanta li m'għandniex l-opportunità u jiena nishti illi din il- dan huwa punt illi issa titkellem dwar il-Kummissarju meta twieġe. La paroli maintenant Monsieur Hafner. Grazzi ħafna, issa ngħaddu għas-Sur Hafner għal erba' minuti. Kollegi, sinjuri. l-inizjattiva taċ ċittadini Ewropej hija opportunità tajba ħafna ċittadini tal-Ewropa. Għedna li din mhijiex biss Ewropa ta' istituzzjonijiet u gvernijiet, hija kollox Ewropa ċittadini hija l-Ewropa tagħna lkoll għal stant involvu ruhkom għamlu iktar proposti. Għajdulna x'inhu tħassib tagħkom. Din kienet offerta kbira. U jina grat li din ħadmet sew u rnexxiet u nirringrazzja lil kull min ħasem. Nixtieq nsemmi li din l-inizjattiva tmur lura l-inizjattiva oħra li ġiet mill-ċittadini nnifushom kien hemm demokrazija fil-Germania, Democracy International u oħrajn, għadit oħrajn li għamlu din il-proposta u kienu membri li impenjaw ruħam bisħieħ li irnexxilhom jiksbu dan. Aħna l-Parlament, il-Kummissjoni u l-Kunsill żviluppaw regolamentazzjoni dan kien kompromess u kull min kien involut jiftakar sew id-dibattiti li kellna. U llum nistgħu ngħidu li din il- il-weda li ċittadini tal-Ewropa saret parzjalment sissa uh, u uh, rridu nigarantixxu din l-inizjattiva u ma ssir ma tkunx um, nofs weda. meta jkollok din it-tip ta' inizjattiva l ewwel darba inti tkun għandek qed tiskopri xi ħaġa ġdida twelid ġdid. Iżda jekk nanalizzaw l-affarijiet u naraw per eżempju li l-affarijiet mhux qed jaħdmu kif suppost, eh, għal eh, iridu nittrattaw il-problema. Per eżempju, l-ewwel problema hija li l-maġġoranza taċ-ċittadini fl-Ewropa lanqas jafu li tiżisti din l-inizjattiva. Qabel ma daħlet fis seħħ l-inizjattiva tkellimt ma' Sur Barroso, Sur Schulz u Sur Van Rompuy u għedtilhom li għandhom jindirizzaw li ċittadini tal-Ewropa li dan huwa l-bidu ta' era ġdida. Irridu nisimgħu l-idea tagħkom, il-proposti tagħkom ma rridux li nkunu Ewropa eh, fejn imexxi biss min fuq irtidu tieħdu vantaġġ minn din is-sitwazzjoni din hija s-sena taċ-ċittadini Ewropej u għalda stant ikun jagħmel sens kieku l-Kummissjoni tieħu uh, opportunità u tuża din l okkażjoni tajjeb flimkien mal-Kummissjoni Parlament u l-Kunsil u jipromovu iktar din l-inizjattiva fis-sena ta' ċittadini Ewropej ngħidu liċ ċittadini li aħna għandna bżonn liċ ċittadini biex nebnu lil din l-Ewropa Komuni. Il-Kummissjoni tagħmel ħafna tippromuovi ħafna par pereżempju tippromuovi l-elezzjonijiet Ewropej, iżda ma naħsibx li ċ-ċittadini tagħna fehmu eżattament x'qed isseħħ. Irridu nagħmlu iktar promozzjoni. Għal xhur twal kien diffiċli għal min prova jieħu din l-inizjattiva li jiġbar biżejjed firem, iżda issa mhix sew Però għanna biss soluzzjoni temporanja, ma nistawx nibqaw sejrin hekk għanna bżonn soluzzjoni tajba, irridu pjattaforma waħda għad ċittadini kollha fejn iċ-ċittadini kun jistgħu jsegwu dak li qed iseħħ. Irridu pjattaforma uniformi li ma tiswa xejn li ċittadini għandha tkun sempliċi fl-użu u rridu nsibu soluzzjonijiet dawn huma dipendenti fuq is-software u jorbtu wkoll man natura komplikata ta' regolamentazzjoni, ċertifikazzjoni, ġbir ta' firem, għalfejn aħna ma nistawx naqdu dan kollu. U niksbu firem li qed jinġabru fl-istati membri kollha. Fil-passat dan kien possibbli aħna lesti uh, li naddu għal din is-soluzzjoni fil-Parlament. Il-kellim li miss is-Sur Flask minn qed naraħal da stat ngħaddi l-kelma l sur Batten. Grazzi, President. Din dan huwa eżerċizzju ta' ta' ta' PR hawnhekk fir-rigward ta' demokrazija fl-Unjoni Ewropea mhux demokratika. Id-definizzjoni tajba ta' demokrazija hija dik ta' Abraham Lincoln fejn qal li huwa gvern tan-nies min-nies u għan-nies. U um, m'hemmx nis komuni fl-Ewropa m'hemmx identità komuni li maħa jistaw identifikaw ruħhom iċ-ċittadini eh, li permezz taħħa jistaw jkollok sistema demokratika fl-Unjoni Ewropea kollha kemm l-unika demokrazija li tagħmel sens hija eh, demokrazija tal-Istati Nazzjonijiet fejn in-nies jidentifikaw ruħhom ma' identità waħda Hemm forum differenti, strutturi differenti f'kull pajjiż, iżda biex pajjiż tkun imsejjaħ demokrazija irrid ukollha karatteristika waħda unika u dini għal kapaċità li mhux biss teleġi gvern iżda li tagħmel gvern u tibdlu bi gvern ieħor. U din hija l-unika ħaġa li ma tistgħux tagħmlu fl-Ewropa. In-nies ma jażlux il-Kummissjoni li huwa l-Gvern tal-Unjoni Ewropea u ma jistawx ikkeċċuhom lanqas u għal daqstant l-ebda pajjiż li huwa membru tal-Unjoni Ewropea ma jista' jgħid li huwa eh, demokrazija li qed taħdem kif suppost. Qed naraw id-demokraziji tagħna jinqerdu. Il-gvernijiet kollha tal-punent mod partikolari dawk tal-Unjoni Ewropea qegħdin jitbedu minn nies tagħhom stess u qed jagħmlu politiċi fuqhom li ma jridux bħal pereżempju immigrazzjoni tal-massa mhux kontrollata jew inkella leġislazzjoni li qed teqret l-ekonomija tagħhom. L-unika inizjattiva taċ-ċittadini li tagħmel sens hija fil-fatt l-inizjattiva li ntilqu mill-Unjoni Ewropea. In-nies fir-Renju Unit għandhom din l-opportunità li jivvutaw lil UKIP u jagħmlu dan ħafna u ħafna iktar. Grazzi. Grazzi sur Schulz, minuta nofs. Grazie, signora President. Jena firmajt. Inktibt biex namil din mistoqsija orali għaliex il-kwistjoni hija ta' importanza kbira. Nistgħu nindunaw ukoll mill-istess diskussjoni aħna rridu nassiguraw li naralizzaw il-kwistjonijiet li għandna qudiemna anke jekk dawn mhux dejjem jilqaw ċertu kundizzjonijiet irridu neħu l-birokrazija u r-red tape. l istrumenti rridu ikun iktar flessibbli. Jien jisimha l-inizjattiva ta' ċittadini Ewropej li tija ma kienieċ li nippermettu li l-kull kwalunku persuna li kollha maċċess għal kummissjoni u inkella l-Parlament li dan mhux il-mod ta' kif taħdem is-soċjetà tagħna. Aħna rridu qisu kwistjonijiet ta' parteċipazzjoni ta' inklużjoni flimkien mal-Parlament Ewropew aħna rridu nagħmlu wkoll is-sem tagħna għalfejn għandux ikun possibbli wkoll għalina li norbtu l-inizjattiva taċ ċittadini max-xogħol tagħna. Hemm possibilità li jkunna smieħ hawnhekk fil-Parlament Ewropew u jiena naħseb li dawk l-inizjattivi taċ ċittadini li sissa ma kellhomx suċċess għandhom waslu għal smieħ jew inkella petizzjonijiet il-fat li l-inizjativa ta' ċittadini hija ħaġa flessibli, strument flessibli eh, u rajni dan mid-dibattitu. Ah, nistantikom eżempji ċari, per eżempju, l-inizjativi ta' ċittadini id-dritt għall-ilma, per eżempju, għadu għaddej bħalissa ah, fawn mm, għamin qed jgħid li huma kontra privatizzazzjoni tal-ilma iktar minn miljun persuna firma għal dan u dan eh, seħħ f'ħames pajjiżi differenti. Iżda fl-Italja għadhom ma laħqux in-numru għal kemm Kien hemm iktar kien hemm 1.4 miljun firma li jinġabret eh, ftit snin ilu. Din hija xi ħaġa li aħna rriżonalizzaw sew u naraw eżattament kif nistgħu norganizzaw mod aħjar inizjattiva ta' ċittadini Ewropej. Grazzi ngħaddu sur Molzer. Grazzi President. L-inizjattiva ta' ċittadini Ewropej ilha fis-seħħa din l-aħħar sena għandha tagħti lill ċittadini Ewropej l-opportunità li jipparteċipaw fil- proċess leġislattiv u l-idea kienet li jippromovu iktar trasparenza. Mill-esperjenza rajna wkoll li fil-fatt din mhix qed isseħħ. Ħafna mill dawk involuti fl-inizjattiva qegħdin jilmentaw dwar prezzijiet għolin ħafna bħal pereżempju din il-ġimgħa mill-Global 20 Awstrija qalu li fil-perjodu għal fi preparamenti tal-inizjattiva kontra il-poter nukleari kien hemm ċertu restrizzjonijiet ma jistgħux jibdew l-inizjattiva l-Kummissjoni issa qiegħda tagħmel eh, ostakli eurokratiċi li huma wis flus u għal stant aħna ma nistgħux nippermettu li dan iseħħ iridu aċċess iktar faċli għaċ-ċittadini li hija huwa l-għanewlini tal-inizjattiva taċ ċittadini Ewropej. Biex bekk ikollna partiċipazzjoni għolja. Jiena naħseb li ikun perikolus li natu li ċittadini Ewropej l idea li huma jistgħu jinfluwenzaw il-leġiżlazzjoni meta fil-verità ma jistgħux. Dan jista' jwassal għal iktar xettiċiżmu lejn l-Unjoni Ewropea u wkoll ikun importanti kikun naħsbu dwar inizjattivi eżistenti u jekk dawn jistgħu jiġu konsiderati sew mill-Kummissjoni. Grazzi nagħdu għas-Sur Becker għal għal erba minuti. Grazzi, President. Signori, konna edin kommemoraw sena mill-inizjattiva, l inizjattiva tal-inizjattiva ta' ċittadini Ewropej. Nies mal-Ewropa kollha li xilom jidħlu jiġu voluti f'dan l-istrument transnazzjonali ta' demokrazija 14 l-inizjattiva ġiet stabilita s'issa jiena bħala Austriaku. Grazie li involvejtu fil-partin l-inizjattiva. Nirringrazzja wkoll is-servizz tal-Kummissjoni li kienu responsabbli għal dan li ma kienux hemmhekk biss sa mill-bidunet tal-proġett, inkoraġġixxew u assiguraw li s-sistema tal-online collection ġiet mnedija. L-inizjattiva tal-ċittadini Ewropej tagħti opportunità li tanalizza tatina opportunità li nanalizzaw x'seħħ f'dan l-aħħar sena. Problema ħulenija ta' dan l-istrument u għalli nuqqas tarfin minna ħadda ċittadini u dan għandu jkun rwol ah, tagħna l-kol, mux bis il-kommissjoni. Ah, Ovvijament għak il-kommissjoni għanda bżon tagħmel dan iżda l-istati membri kolli jridu jinvolvu ruħom biex għajmu iktar arfin, iktar informazzjoni, dinja xaġa li għadha ma serriċ ħaġa oħra li toħloq eh, problema hija l-aspett online tal-ġbir tal-firem hemm problemi burokratiċi hawnhekk u jiena naħseb li idea waħda li ta' min janalizza sew hija li nużaw eh, tit ta' software li staj jiġi tal lil kulħadd. Il-ċivejt xie xi emails il-bira dwar din il-lista ta' distribuzzjoni f'dawn l-aħħar ħames xhur in-nies kienu qegħdin jitolbu għal firem u dan ilu għaddej minn min data ta' reġistrazzjoni. Għaddew il xar fuq din il-kwistjoni. U jina naħseb li il-bidu ta' 12 il-xar għandu jibda eżattament wara ċertifikazzjoni tal-istess proċedura. Suġġett wieħed li jiena personalment inħoss eh, l ta' importanza wa dan. Wara s-sena ta' din l-inizjattiva ta' ċittadini naħseb li huwa ġust li ngħid li hemm ċertu attivitajiet li mhumiex sejrin sew, mhumiex tajbin. Hawnhekk qed nitkellem għal inizjattiva li kienet waħda mill tal-ewwel li leħqet miljun firma di kienet dwar l-ilma. Dan is-suġġett tal-ilma mhuwiex f'kombinazzjoni li il-forzi populist qed jiġi eh, qed jiġi mod ispinta mill-forzi populistiċi tal-Ewropa fir-rigward pereżempju tal-kwistjoni tal-privatizzazzjoni tal-ilma. Però din hija xi ħaġa talment ħażina. Naraw dan il-proċess tal-kampanja nindunaw li dawk li bdew din l-inizjattiva eh, mod partikolari il-moviment ta' trade unions fl-Ewropa. Mhuwiex il-mod ta' kif aħna ippjanajna l-inizjattivi ta' ċittadini Ewropej, dan mhux il-mod ta' kif tuża. Fir-rigward ta' Trade Unions Ewropej qed nanalizzaw hawnhekk ehm, inizjattiva istituzzjonalizzata u mhux Eh, inizjattiva għad-ċittadini u naħseb ikun iktar ġust kieku trade unions jirriflettu iktar dwar dan u ma jagħmlux dawn l-affarijiet fil-futur. kif ukoll istituzzjonijiet oħrajn stabiliti politiċi qed jabbużaw minn din l-opportunità, minn din il-possibilità. Jiena ma rridx nara pajjiż ġewwa l-Ewropa jew inkella fl-Unjoni Ewropea mingħajr trade unions irrid nagħmel dan ċar. Iżda inti ma tistax bħala istituzzjoni tuża b'mod ħażin l-inizjattiva taċ ċittadini. Il-Parlament Ewropew għandu jkun gburi bl-inizjattiva taċ ċittadini Ewropej iżda eh, ejjew naħdmu eh, it-tfid biex nipperfezzjonawha. Grazzi. Grazzi, signora sinjura Gurmaj għal żewġ minuti. Grazzi ħafna, Viċi President, Komissarju, kollegi, jena kont il korraporter għal din il-loda tant importanti, jena grata ħafna li nista' nitkellem dwarha l-inzjattiva ta' ċittadini għodda rivoluzjonarja għad demokrazija tal-ċittadini din xaħġa li tippermetti li ċittadini li jisemaw leħenom fi żmien li għatant għandhom eh, bżonn jitkelmu. L-inzjattiv li saru sissa l-aspett Ewropew il fatt li jirrappreżentaw dejja ġodda jagħmlu li tant ottimista naħseb li ċittadini Ewropej issa bdew jaraw il-valur miġju tagħha iżda dan l-iżvilupp pożittiv m'għandux jaħbi diffikultajiet tekniċi li kellhom l-organizzaturi sissa u l-isfidi li għad fadal. Ovvjament, meta ġiet abbozza ta' regolamentazzjoni aħna konna nafu li qed nitflu f'territorju li ma konniex nafu xejn dwar għaliex din l-odda qatt ma kienet għadha ġiet żviluppata fuq skala daqs kbira. Il-problemi tal-ġbir tal-online, mod partikolari servizzi online, saru parzialment blajnuna tal-Kommissjoni iżda rridu nsibu soluzzjoni sostenibli l-istess japplika biex nsibu l-ħjar bilanċ bejn il-protezzjoni tad-data u eh, il-fatt li dan ikun eh, faċli għall-utenti hemm li titla' par reviżjoni ta' regolamentazzjoni da dan għadu kmini wis għandna bżonn ta' assessjar sħiħ qabel ma nibdew dan it-tip ta' proċess. Jiena nilqa' l-isforzi li sar mill-Kummissjoni s'issa bħal pereżempju d-deċiżjoni li testendi il-ġbir ta' 12 il-xar għall-ewwel ECIs eh, e- e li affaċċaw l-ewwel l-ikbar problemi tekniċi. Nixtieq ukoll ninfasizza l-importanza ta' trattament indaqs. Hemm ħafna li jista' jsir fir-rigward ta' revizjoni sal-2015 biex iżidu id-dialogu mal organizzaturi soċjetà ċivili, ġifiri b'mod kliem ieħor nużaw l-esperjenzi u l-ġbir ta' ta' mod iktar aċċessibbli u niftħu din id-diskussjoni dwar proċess iktar ċentralizzati, ġdu nużaw mod aħjar l-ispejjeż tal-ICI u parteċipazzjoni iktar. Ħafna ċittadini għadhom ma jafux dwar inizjattiva ta' ċittadini u dan mhux aċċettabbli tkun hemm iktar kooperazzjoni bil-istituzzjoni Ewropew l-Uffiċċju ta' Informazzjoni iżda wkoll kooperazzjoni minnaħa tal-Istati Membri jkun diżappuntata pereżempju li stat membru wieħed kienet jiblokka deċiżjoni li tiġi estiża perjodu ta' koalizzjoni ta' ġbir ta' dejta għal stant ejjew nagħmlu sforz biex l-ICI tkun suċċess demokratiku. Trattament indaqsal kulħadd, grazzi. Grazzi. Hemm ċittadini għaw fuq li <clears throat> din jisimawna din opportunità li jridu jaħtfu joqogħdu attenti għal dak li qed nagħmlu hawnhekk eh, qed ngħid għal dal-grupp ta' hawnhekk u l-grupp li għadu kif tella u nerġa' nirrepeti dan għal grupp li jmiss jidħol. Grazie President. Is-Sur Ġurnali eżaġ mill-nofs. Kollegi, Nafu sew dwar xiex għedin nitkelmu, għedin nitkelmu dwar wieħed mill ftit istrumenti li hemm għad dispożizzjoni għal ehm, rabtiet diretti bejn iċ-ċittadini u l-istituzzjonijiet Ewropej u mhux biss fis-sena tal-ċittadini Ewropej iżda f'perjodu fejn il-kredibilità Ewropea fis-soċjetà tagħna Eda fil-fat eh, f'livelli baxxi ħafna mhux qed jidilna l-Eurostat iżda qed dak li naraw ta' kuljum. Meta aħna nitkellmu maċ-ċittadini, l-inizjattiva ta' ċittadini Ewropej hija fil-fatt għodda li jekk tintuża tajjeb ħafna ta' tkun ħaġa straordinarja jiena fost wieħed minn dawk li qed nippromuovi ah, għall-ewwel inizjattiva, id-direttiva għal pluralizmu tal-informazzjoni. Il-Parlament Ewropew eh, prova, konna wasalna l-vot storiku niftakar dejjem. 334 favur, 334 kontra, eh, għal-daqstant eh, dan xekkel kull possibilità li seta' jkun hemm Għadda stan, x'nistgħu nagħmlu li x'nistgħu nagħti ċittadini tagħna jekk permezz dawn il-firem problema li ma rnexxilniex ninsolvu f'dan l-istituzzjoni tkun tista eh, eh, nkunu nistgħu nsibu la soluzzjoni bħal pereżempju l-libertà l-pluralizmu tal-istampa li fil-fatt eh, jolqotna ħafna f'dan l-Unjoni Ewropea tagħna x'nistgħu nagħmlu, x'qegħdin nagħmlu aħna biex nistgħu ngħinu l-inizjattiva ta' ċittadini Ewropej u nista' ngħid li dan huwa dibattitu tajjeb ħafna għaliex jippermetti uh, li narrealizzaw dan kollu wara sena li ġiet introdotta u forsi jsir xi reviżjoni ġant qal ħafna u għamminnu u għaċċar li mm, meta jkollna software ta' open source bħal dak li għandna dispożizzjoni tagħna li xkultantu spiss joħloq problemi meta tiġi biex tużaħ mhijiex eżattament l-aħjar ħaġa li l iktar faġa faċli li timmaneġġja u għal daqstan dini ħaġa li rridu naħdmu fuqha intervjenu. U fil-fatt anka fir-rigward tal-ewwel inizjattivi li kien hemm, eh, hemm ukoll kwistjoni ta' żmien u ta' spejers li fil-fatt nistgħu nevitaw. Hemm ukoll rekwiżiti tekniċi għal ċertifikazzjoni online li xi kultant ikunu komplikati. Hemm ukoll kwistjonijiet eh, legali u tekniċi li leffihom l-istess ċittadini meta jiġu biex jiċertifikaw il-firem tagħhom nistgħu nelbuhom dawn il-problemi. U hemm oħrajn li ġa edna l kommissjoni dwarhom. Iżda x'sar? X'sar min-naħa tagħna tagħna l-koll anke l-Parlament biex in, in nejdulom li ċittadini dwar din l-inizjattiva li għandhom, li teżisti din l-inizjattiva li jom. Irridu namlu mod li burokrazija, eh, limitazzjonijiet tagħna tekniċi u anka fir rigward ta' kampanji ta' pubbliċità ma jeqirdux ma jxeklux xi ħaġa eh, waħda mill-iktar affarijiet zbieħ li tatna it-transrattat ta' Lisbona. Grazzi. Grazzi, naddu għas-Sinjura Oken. Grazzi, President ċittadinanza eh, attiva hija ta' importanza kbira. Eh, rajna li kien hemm ħafna kontributi, iżda rridu nagħmlu mod eh, biex iċ-ċittadini jkollhom mm, influenza diretta hawnhekk. M'għandniex noħolqu ostakli żejda u rridu najdu li kulħadd għandu jiġi involut biex bekk inkunu nistgħu niddiskutu l-idea tagħna. Dan jista' jsir permezz ta' sistema waħda hawnhekk ġewwa il parlament u għaldaqstant ejjew li l-Kumitat tal-Petizzjonijiet ikun kumitat uh, li jista' jiggarantixxi biex bekk eh, anka l-komitati kompetenti jipparteċipaw b'mod aħjar u juru li l-kulħadd li l-affarijiet qed isiru bis-serjetà u bl-aħjar mod possibbli bekk ikonna uh, effett kbir. ma nistawx nejdulhom li m'għandhomx dan il-poter ta' deċiżjoni rridu nuru li dan huwa strument tajjeb. Issa l-Onorevoli De Martin. New here. Aziz President, jiena ġdida unek, u bekk nirringrazzjakom darbtejn għall-opportunità illi jiena jkolli l-ewwel ħin għall interventi tiegħi. Issa se nitkellem bit-Taljan, il-lingwa l-oħra tiegħi. L-inizjattiva ta' ċittadini Ewropej b'mod partikolari li importanti f'dan il-waqt ta' sfiduċja fil-konfront tal-Ewropa jidher illi fija ċertu problemi ta' komunikazzjoni u ta' burokrazija kif qalet il-kummissarja u l-kollegi l-oħra. Sen natikom eżempju prattiku li rigwarda l-pajjiż tiegħi l-Italja. L-inizjattiva dwar l-ilma pubbliku Din wara disa xhur ġabret aktar minn 25,000 firma fuq il-54,000 li huma meħtieġa l-Italja. Dwar l-istess suġġett eh, dwar il-livell ta' dwar il-referendum nazzjonali fl-2011 ftit ilu fi ftit ta' xhur inġabru aktar minn miljun firma. Din diskrepanza fil-suċċess bejn inizjattiva ta' stat wieħed u dik Ewropea ma nistawx nispiegawa jekk mhux minħabba il-xkiel fil-komunikazzjoni kif intqal u wkoll xkiel burokratiku. Naf il-liġi timresqa inizjattiva sabiex jiġi simplifikat dan id-dritt ta' inizjattiva jidher qisni dan il bil-kliem imma fil-verità u tiġini f'moħħi din il-frażi Eh, persuna burokratika jiddesrivi ġemel bħal zimel. Nittama illi nsibu eh, soluzzjoni għal dawn il-problemi l-aktar fis possibli l-onorevoli Sismanski. Grazzi tassew, Signora President. F'Ottubru is-sena l-oħra flimkien mal-kollegi minn partiti minn tmien pajjiżi oħra, il-partit tiegħi beda jiġbor firem dwar inizjattiva illi tindirizza il-pakket tal-klima. Kien hemm min rid iwaqqa, aħna ridna nwaqfu dan il-pakket tal-klima u ksibna appoġġ anke trade unions appoġġawna. U l-idea tal-inizjattiva ta' ċittadini Ewropej e kif stabilita fit trattat tal-Lisbona hija idea tajba, iżda hemm problema bl-implementazzjoni. U din nistgħu narawha meta wieħed jiġi biex jirreġistra l-inizjattiva tiegħu wkoll fir-rigward tal-software ta' ġbir ta' ferem online. Il-Kummissjoni ma proponitx xi soluzzjonijiet sabiex tirranġa dawn il-problemi aħna sa nafu illi il-proċedura hija waħda eh, burokratika mens, ungombranti, il-teknoloġija hekk komplikata. Aħna nixtiequ li ċittadini jkunu involuti imma hemm ċertu kundizzjonijiet li wieħed irid jissodisfhom u bekk l-ispejjeż huma għoljin. Hemm proċeduri amministrattivi li wkoll huma komplikati meta wieħed jiġi biex jimla formula waħda biss joħodlu ħafna ħin, din toħodlu ħafna ħin, toħodlu sija sħaħ. U memx informazzjoni dwar dak l-istati illi eh, ġabru l-firem kif jistaw jamlu dan b'mod online, kif jistaw jiġbru l firem mod online u bekkina jiena naħseb illi wasal iż-żmien illi insibu soluzzjoni illi tindirizza il-ġabra, il-ġbir ta' firem online. Iċ-ċittadini għandhom bżonn ta' xi kanal demokratiku sabiex jgħidu l-argumenti tagħhom ukoll fih dan il-Parlament Ewropew. Dan huwa prerekwiżit demokratiku illi aħna nappoġġaw. L-Onorevoli Majer għal-minuta. Grazzi tassew, Sinjora President. Id-dibattitu issa miftuħ fl-Unjoni Ewropea, ħafna persuni din jgħidu jagħmlu strajk ġenerali jekk eh, għanni bżonn ta' munita unika minar sistema bankarja b'saħħitha jekk irdux l austerità jew tkabbir dawn huma kwistjonijiet illi qegħdin jiġu diskussi u ċittadini tagħna jisti li b'xi mod ieħor jieħdu ma' huma wkoll f'dan. Iżda l-problema hija li dan l-istrument ma jgħinhomx sabiex huma jagħmlu dan, imma l-om il-possibilità li jieħdu sem aħna qed nresqu eh, l-idea tagħna dwar bank pubbliku imma ma nistawx ikonna inizjattiva dwar dan. Fis-seklu 21 id-dibattitu għandu jkun dak jekk iċ-ċittadini u mhix involuti fit-teħid ta' deċiżjoni eh, jew le. Il-bqija kollox affarijiet tal-ħolm. Iċ-ċittadini irridu jkunu jistgħu jieħdu sehem fit-teħid ta' deċiżjonijiet fis-seklu 21. Irridu jkunu jistgħu jirrevokaw id-deċiżjonijiet hemm bżonn ta' referenda vinkolanti. Iċ-ċittadini irridu jieħdu sehem b'mod dirett fit-teħid ta' deċiżjonijiet. Fadlinna ħafna x'naqtfu sakemm vera naslu għal dan. Onorevoli Bulan, erba' minuti. Merci Madame la Presidente. Grazzi Signora President, Signora Kommissarju, kollegi, l-inizjattiva ta' ċittadini Ewropej hija strument qawwi fidejn iċ-ċittadini imma dan għadu paralizzat minħabba nuqqas amministrazzjoni illi uh, mamlu xejn dwar l-ostakoli uh, uh, amministrativi mill-30 talba li tres u għabda maħda minnom ma ġabret il-miljon firma jiena kontra riforma tal-totali tal-proġett kif eh, suġġerew xi kollegi. Bżon illi nevitaw petizzjoni kontraproduttivi u assurdi kif nistgħu naraw fl-Istati Uniti petizzjoni fuq eh, il-Star Wars. Da ma jistax ikun kif għal <clears throat> il-kollega tijaj aktar kmini użat mill-trade unions jew inkella mill-kollegi tijaj kif ġie proposta hawnhekk fuq il-sede waħdanija li imur kontru kontra il-trattati din l-inizjattiva fidejn iċ-ċittadini m'għandix tiġi użata biex tiġilet kontra il-liġi il-dritt għall-espressjoni dan kollu għandu jkun servizz għal kulħadd u mhux kulħadd jużaħ kif irid issa naqas ta' komunikazzjoni Eh, l-organizzaturi li qegħdin eh, jippruvaw jieħdu dawn l-inizjattivi jifacċaw ħafna ostakoli ma dawn jistgħu jintelbu. Hemm problemi tal eh, sistema tas-software dawn għandhom bżonn li jkunu semplifikati Eh, kunem semplifikazzjoni tar rekwiziti ma rridux rridu nissemplifikaw ir-rekwiziti u r-regoli jekk wieħed jiskopri frodi jrid jarax eh, jara x'validità għandha din l-inizjattiva taċ-ċittadini jsir eh, xogħol ta' kontroll ħafna iktar iddettaljat mit-12 xar jibdew joddu mit-ċertifikazzjoni mhux minn meta titressaq l-ewwel eh, inizjattiva ta' ċittadini l-Kummissjoni eh, qed tipproponi li toħloq din is-sistema informatika ġbir tal-firrem u din mhix se tagħti riżultati mixtieqa. U eh, s-sistema sfortunatament illi il-problemi li memx regoli l-istess għal kulħadd hemm bżonn li nieħdu azzjoni ta' malajr, nagħtu sinjal ta' fiduċja lill atturi tas soċjetà ċivili u biex nagħmlu dan rridu nikkonsultaw magħhom. Nikkonkludi b'żewġ mistoqsijiet ftit paradossali. Rridu naslu għall inizjattiva ta' ċittadini Ewropej għat titjib tal-istess inizjattiva ta' ċittadini Ewropea. Eh, dan huwa il-għan numru 11 li qegħdin naħdmu fuq bħalissa u il-Kommissjoni trid tiġilet kontra l-ostakoli għal ċittadinanza b'din is-sena Ewropea ċittadinanza għalhekk mela għandna għandu jkollna lan illi innaqsu l-ostakoli tal-Kommissjoni għal din l-inizjattiva ta' ċittadini naħseb illi dawn l-ostakoli għandhom nejn xejnu din l-inizjattiva. Monsieur Bostinaru, pour un minute. Merci. Is-sur Bostinaru għal minuta. 23 ta' april u l-ewwel anniversarju tal-inizjattiva ta' ċittadini Ewropej. Dan huwa strument ta' demokrazija parteċipattiva. Huwa il-bidu imma għadu fil-bidu tiegħu, imma kiseb ħafna suċess il kummissjoni qalet li waħda mill-inizjattiva dritt l-ilma għal kulħadd irċivit aktar minn miljun firma u qed kompli tiġbor iktar firem. Il-Parlament Ewropew kellu rwol importanti ħafna fl-abbozzar tat-test. Aktar minn żewġ terzi tat-test huma hija l-kisba tal-membri tal-Parlament Ewropew u dan juri illi aħna ta' bilħaq impenjati fit-tisħiħ tal-involviment ta' ċittadini Ewropej meta huma jiġu biex jibdlu jew jistabilixxu l-politika Ewropea jiena kburi ħafna li jien flimkien mal-kollegi tiegħi mill-Kumitat Peti kellna rwol importanti ħafna fil-promozzjoni ta' dan l-istrument ta' demokrazija parteċipattiva. Nixtieq nistieden lill-Kummissjoni sabiex tares birreqqa lejn dan l-istrument kif jista' jiġi użat fi stati membri għal propaganda nazzjonalistika. Jiena nixtieq ngħid li l-istati membri sabiex iħallu li ċittadini jeżerċitaw id-drittijiet tagħhom. L-Onorevoli Anderson. U ġust illi ngħidu illi l-inizjattiva ta' ċittadini Ewropej ma kellix daqshekk impatt kbir minn dak li xtaqna. Pal attivista politika jiena impenjajt ruħi f'ħafna kampanji ta' ġbir ta' firem u s-sistema tal-inizjattiva ta' ċittadini Ewropej naħseb hija dik illi eh, hija l-inqas faċli għall-utenti din l-inizjattiva qatt ma kellha tkun esklusiva iżda kif rajna dak iż-żmien qed teskludi l-ċittadini mhux mhux tal-Unjoni Ewropea u żgħażagħ ukoll teskludi miljuni ta' ċittadini tal-Unjoni li jgħixu li l-in mill-Unjoni, ħafna ċittadini irlandiżi illi ġew ġela jemigraw u għandhom eh, aktar raġunijiet sabiex jikontestaw ċertu aspetti tal-politika tal-Unjoni. Aħna ser nkunu qegħdin noqogħdu b'seba' fuq din l-inizjattiva u sen napoġġaw talba illi din tarġa tiġi msawra, tarġa tiġi mneda tkun aktar inklusiva u ovvjament inkludi ECI fuq sede unika u twaqqaf il-miljun ta' euro illi jinħlew fuq dan iċ-ċirku li jivvjaġġa. Grazzi. Signora Anderson. Forġbet l-attenzjoni għal dak illi eh, qed uh, niddiskutu hawnhekk għaliex l-inizjattiva ta' ċittadini Ewropej hija fidejkom tista' tkun għodda fidejkom, jiġifieri jisimaw sew għax tant tista' tġikom utli. Pour 4 minuti. Surja kolina 4 minuti. Grazzi, Signora President, Sur Kommissarju, bla dubju ta' xej, Ewropa imsejsa fuq id-dritt ċittadinanza Ewropea teħtieġ strument pal dak il-inħollu, iġifiri dak ta' dritt tal-inizjattiva leġislativa. Aħna tajna widden lil kollegi tagħna, Sinjura Malmstrom, kollega Malmstrom, u jider illi il-proċess sissa qed juri ċertu problemi u ċertu djufijiet, iġifiri ċertu stati membri ma ġabux ruħom mod responsabbli anke f'kampanja ta' trawim ta' kuxjenza u hemm ċertu xkiel burokratiċi. Is-software illi ġi użat sissa wassal għal xkiel ta' implementazzjoni anke jekk. Sa dan it-tant rajna illi kien hemm eh, xi affarijiet li ġew irranġati. Bekk din il-ħaġa rridu nirrealizzawha u qegħdin naraw illi hemm bżonn ta' bidla tar regolament illi jipremja lil burokrazija u mhux l-inizjattiva ġdida minn ta' ċittadini għaliex bla dubju ta' xejn din l-inizjattiva hija riżors huwa riżors l-iktar għall kummissjoni illi tista' tagħti valur lill attività tagħha grazzi għal kontribut konkret min-naħa ta' ċittadini. Fl-istess waqt irridu nħeġġu lill istati membri, il-Kunsill irrid jindirizza din l-inizjattiva u rajna illi kien hemm inizjattivi li ġew premjati b'suċċess dik li diġà fakkarna dwar id-dritt tal-ilma, drittijiet fundamentali, libertajiet individwali, iva dawn jistgħu jiġu apprezzati aktar permezz ta' sem responsabli minnaħat ta' ċittadini li dwar il-welfare, politika soċjali, il-kultura, il-promozzjoni tal-territorji li huma fuqhom fihom jgħixu huma jistgħu ta' bilħaq jipproponu inizjattivi leġislattivi validi. Għalhekk jekk irridu nirrevedu r-regolament jekk hemm il-ħtieġa ta' aġenda Ewropea ta' ċittadini dak li jista' jagħmlu ċ-ċittadini hija aġenda Ewropea ta' prioritajiet illi ċ-ċittadini jixtiequ li dawn jitwettqu u li wis probabbli mhux dejjem l-istituzzjonijiet ikunu eh, resquhom min-naħa tagħhom min jeddhom rridu aktar flessibilità dwar il-ġbir ta' ferem online diġà tkellimtu dwar dan iċ-ċittadini ma jistawx, ma nistawx nitqu bihom, ma nistawx niċħdulhom dawk il-ħtiġijiet essenzjali illi ġew rikonoxxuti mir-regolament illi għandu jinbidel l-aktar fis possibbli għandu jsir aktar sempliċi, aktar faċli, għandu jkun strument faċli wieħed jużaħ, illi jagħti possibilità ta' aċċess għal dak it-tarif illi huwa meħtieġ sabiex dan l-istrument ikollu dak il-valur miżut u konkret bekk jekk aħna rridu hekk irridu din l-Ewropa illi fija ċittadini fl-aħħar jistgħu jsemmu leħinhom mod partikolari żgħażagħ. Ma ninsewx illi spiss ikun hemm distak kbir bejn l-istituzzjonijiet u żgħażagħ mela allura li ngħidu li żgħażagħ illi fl-aħħar għandhom l-opportunità illi jieħdu sem sabiex isawru l-qafas leġislattiv illi jirregola l-attivitajiet tagħhom Naħseb li din hija ta' importanza kbira, bek ser intem billi nistieden lis senjura Malmstrom illi dejjem kienet sensibbli u disponibbli jiena konvint illi il-Kummissjoni illi trid tippromuovi dawk l-inizjattivi li huma meħtieġa minnaħa sabiex tiggarantixxi li l-Istati membri jkunu jistaw jiġu mħeġġa li jagħmlu dan u minnaħa l-oħra nissemplifikaw regolament illi ta' bilħaq huwa stess għandu jkun eżerċizzju konkret u fundamentali. Is-sem eh, għandu jwassal għas-sem demokratiku ta' ċittadini fl-istituzzjonijiet Ewropej. L-Onorevoli Giljam Grazzi, Signora President, Kommissarju, jena kontenta li l-lum edin naraw fiex edin fuq din l-inizjativa ta' ċittadini Ewropej huwa strument pjuttost ġdid tal-lavolja huwa uh, importanti ħafna. Il-Kommissjoni kienet involuta ħafna eh, u eh, tat importanza ħafna li dan l instrument jirnexxi imma għatem xi mistoqsijiet dwar it-ħaddin tiegħu hemm xi eh, mistoqsijiet dwar mekanizmu li ma tantx nafu bih probabbilment minħabba l-gvernijiet nazzjonali. Uh, mistoqsijiet dwar il-protezzjoni ta' data personali, mistoqsijiet u kol dwar l-iskadenzi li huma ftit eh, osra biex jinġabru l-firem meħtieġa ġifiri hemm kritika din ħaġa normali. Ma dan huwa proċess li jista' jidher ukoll ftit eh, twil biex iwieġeb għat tħassib ta' ċittadini tagħna. Ovvjament irridu jittieħdu prekawzjonijiet kollha biex ma jkunx hemm abbuż ta' dan il-mekkaniżmu ma rridux illi fl-aħħar ma biss il-grupp l-iktar organizzati u nkella lobbies illi għandhom il-kapacità illi eh, jelbu eh, ċerti ostakoli jirnexxilhom biss eh, jimponu r-rida tagħhom għaskapitu tal-interess kollettiv għalhekk hemm bżonn illi aħna nieħdu sem f'din id-deċiżjoni proċessa ta' deċiżjonijiet Jiena konvinta li l-gvernijiet ukoll iridu jagħmlu sforzi aħjar biex uh, jagħtu informazzjoni dwar dan l-istrument m'hemmx uh, ebda eh, ħoss uh, min-naħa tal-Kunsill u nittama li da ma nistax interpretaħ bħala naqas ta' interess f'dan l-istrument. Um, Signora Zaborska, żewġ minuti. Madam la Commissaire. Grazzi, Signora President, Signora Kommissarju, kif fatt inti fl-introduzzjoni che il-Kommissjoni deċidiet li testendi d-data tal-ellu għall-ewwel disa inizjattivi sabiex tati Eh, l-ċittadin l-opportunità li jkunu attivi id-data l-iskadenza l-ġdida hija l-ewwel ta' Novembru. Il-Kunsill tal-Ministri mhux qed jaċċetta din l-iskadenza l-ġdida l-gvernijiet nazzjonali ma jafux kif jimplementaw din l-iskadenza ġdida. Arminek il-Kunsill qed jirrifjuta li wieġeb għal mistoqsija parlamentari li hija importanti ħafna għalhekk il-Kunsill jista' waqqa ċerti inizjattivi ta' ċittadini. Jiena nindirizza lill kunsill biex nitolbu tweġiba immedjata għal mistoqsija parlamentari eh, prioritarja ta' l-1905 tal-2003. Il-Konsill ilu siġġemat Eh, jitratini biex ma eh, jagħtix il-pożizzjoni tija fuq l-iskadenza l-ġdida għal dawn id-disa inizjativi ta' ċittadini li għadhom għaddejjin. Dan ir-rifjut min-naħa tal-Kunsill jesprimi ruħu fuq kwistjoni importanti daqs l-iskadenza l-ġdida jwassal għal nuqqas ta' ċertezza legali kbira. Sinjura Kommissarju, jena nitlob lill-Kummissjoni u lill-Kunsill biex jiftemu u jaqblu biex dawn l-ewwel disa inizjattivi ma, ma, ma jitħallewx flimbu għaliex dan imbagħad ikun tassew ostaklu. Grazzi. Sur Martin għal-minuta, grazzi President. Bħal membri l-oħra ta' din il-Kamra jina nemmen illi l-inizjattiva ta' ċittadini għandha l-potenzjali li toħlo spazju pubbliku fejn iċ-ċittadini jkunu jistgħu jitlu fi dialogu mal-istituzzjonijiet u kol dafru l-om opportunità sabiex ċittadini minn pajjiżi differenti jisibu flimkien u jqajmu kustjonijiet transnazzjonali. mus pasur betin jina nemmen li jem demos Ewropew u dan jista' jikkontribwixxi għad demos Ewropew. Jina ġejt imħeġġeġ mill-kontribut tal-Kummissarju dal-ħodu hija uriet impenn sħiħ għall-inizjattiva ta' ċittadini u nafu mill-istorja ta' l esperienza ta' ħaj li hija impenjata dwar dan nitloba tagħmel erba' affarijiet tkompli tafas ta bit-tentattivi tagħha li tissemplifika u tejp it-teknoloġija tkompli tipprova ssib mod sabiex ikun hemm pjattaforma ċentralizzata online għall inizjattiva ta' ċittadini jiena ħad gost nisma' tgħid li hija ddiskutat diskutiet mal-awtoritajiet tar Unit u l-Irlanda il-possibilità li tbaxxi il-livell massimu limitu massimu għaċ-ċittadini li qegħdin jgħixu lil mill-pajjiż tagħhom. Il-Kummissjoni għandha tagħmel iktar sabiex tinforma l ċittadini dwar l-eżistenza ta' din l-inizjattiva u għanna naħdmu flimkien ma' l-istati membri sabiex u ma' jgħinuna sabiex din l-inizjattiva tirnexxi. Issa l-onorevoli Senezin minnix nara prezenti hawnhekk. Bek, l-onorevoli Estrela, għal-minuta. Grazzi Sew President. It-trattat ta' Lisbona saħħa il-demokrazija parteċipattiva u rappreżentattiva. L-ECI huwa strument tassew pozittif iżda kif diġà intqal aħna għanna nissimplifikaw ir-regoli u l-proċeduri tiegħu għaliex eh, minħabba dan dawn sar diffiċli illi din l-inizjattiva tiġi applikata aħna nilqaw it-titjib kollu li tista' tagħmel kummissjoni sabiex niksbu sem ġenwin taċ ċittadini fil-proċessi ta' teħid ta' deċiżjoni marbuta mal-politika Ewropea. Matul is-sena Ewropea taċ ċittadini fi żmien fejn l-Ewropa għaddejja mhux biss minn kriżi kbira ekonomika ma kriżi politika u kriżi saħansitra ta' valuri huwa ewlieni il nsaħħu dialogu bejn il-politiċi Ewropej, l-istituzzjonijiet u iċ-ċittadini. Dan id-dialogu għandu jippermettilna illi nistabilixxu il-modija tal-Ewropa li f'konformità mal ma l-istennijiet ta' ċittadini u ewlien li ċittadini kunu jistaw jihdu sem fit-tiswir tal-proġetti Ewropej. Irridu narfu is-sinjali il qegħdin jibatunna ħafna Ewropej dwar dak li qed jiġri fl-Ewropa u fil-pajjiż tagħhom. Irridu nagħtuhom wieden liċ-ċittadini tagħna. Anke meta huma jkun qegħdin jipprotestaw fit-toroq, grazzi. L-Onorevoli Clever, minuta. Jiena nemmen illi jekk aħna nħedġu sem aktar mifrux ta' ċittadini Ewropej, din hija xi ħaġa importanti immens bekk huma jkollhom il-possibilità illi jinvolvu ruhom fid-dibattitu fis-setturi li jinfluwenzaw il-ħajja ta' kuljum tagħhom. Din hija xi ħaġa ewlenija ma rridu wkoll ninvolvu li dawk il-gruppi ta' ċittadini li s-soltu eh, jiddeċidu illi ma jinvolvux ruħum dwar kwistjonijiet ta' leġislazzjoni Ewropea u aħna irnexxinna nġibhom fuq in-naħa tagħna bl-inizjattiva ta' ċittadini attirajna l-attenzjoni tagħhom. U offrejnilhom għodda aktar ġdida aktar personali sabiex huma jisawru l-ġejjini tagħhom iżda hemm xi dettalji tekniċi illi għadhom iridu jiġu irfinati u imtejba għaliex Edin naraw illi jekk 30 inizjattiva ġew ġiet ġew irreġistrati u waħda biss qabżet il-limitu massimu ta' miljun fil-limitu ta' miljun firma jidher l-affarijiet mhux ser indaqsek tajjeb. Fadlina ħafna x'niksbu. Grazzi issa sur kofferati għal minuta u nofs. Grazzi President, Njura Kummissarju. Meta bit-Trattat ta' Lisbona ġie deċiż il indaħlu l-istrument tal-inizjattiva ta' ċittadini Ewropej, tajna xieda illi aħna kon qed inħarsu fit-tul. Eh, rajna strument li kellu potenzjal kbir illi kien qrib iċ-ċittadini u l-istituzzjonijiet u inti taf kemm neħtieġu fażi bħal din fejn problemi ekonomiċi u l-effetti soċjali tagħhom qegħdin iġelu ħafna persuni, miljun ta' persuni jibatu. U dawn il-persuni qegħdin ħarsu b'ċertu ostilità lejn l-istituzzjonijiet, istituzzjonijiet li mhux dejjem jistgħu jwieġbu ħtiġijiet tagħhom. Iżda, Uddim il-potenzjal illi għandu dan l-istrument, aħna mstawx ukoll eh, nostru il-limit illi dan għandu kif qed inti biex xira. Hemm tliet affarijiet li għandna nagħmlu l-aktar fis possibbli. Ir-reviżjoni eh, tal-2015 eh, għadha l-bot wis għandna ħtiġijiet konkreti illum, diġà llum, irridu nanticipaw din ir-reviżjoni, mbagħad jidher biċċar li l-istrument ma jafx kulħadd bih strument ta' demokrazija daqshekk diretta hija xi ħaġa ta' paradossa ma jistax jiġi użat għaliex iċ-ċittadini ma jafux bih jew ma jafux kif jaħdem fil-verità il-mod barok tiegħu. Bekk l-inizjattivi illi ġew promossi għandhom isiru inizjattivi ta' liġi, abbozzi ta' liġi, għaliex jekk ċittadini eh, li qegħdin jieħdu sem huma huma li qegħdin jgħidu li l-istituzzjonijiet li jeżistu xi suġġetti xi problemi mbagħad jaraw li dawn il-problemi ma jissolvewx huma ser ikollhom aġir ostili lejn dan l-istrument. Bekk huwa importanti immens illi naslu sabiex nibdlu dawn l-inizjattivi fi proposti ta' liġi. Grazie. Nibdew bil-proċedura catch the eye sur Papa Nikolaw Signora President, jiena wara l-analizi illi għamilna u smajna għamilna eh, għanna issa eh, l-scoreboard illi tkalmitna fuqa il-kommissjoni aħna nistaw naraw illi hemm ħafna idejat tajbin, inizjattivi tajbin, mhux ħafna imma hemm jiddan juri illi iċ-ċittadini tagħna jridu jieħdu kontroll tal-Ewropa huma wkoll u illi dawn huma però din l-inizjattiva hija forsi meqjusa b'mod iktar pożittiv mill-Kummissjoni mill-Istat Membru uh, wara trattat ta' Lisbona li ħareġ f'din l-inizjattiva dal-perjodu importanti li eh, għajjem uh, tan dubji dwar l-Ewropa. Eh, naħseb uh, illi dan l-istrument jista' jagħti l-frott tiegħu biex biżejjed illi aħna nitkellmu dwar din l-inizjattiva ta' ċittadini u importanti kif għal sur kofferati li xuħut minn dawn il-proposti jisiru abbozzi ta' liġi biex iċ-ċittadini Ewropej jistgħu jaraw l-inizjattiva taħdem għanna għalfejn ikunu ottimisti. Grazzi ħafna Sur Zue. Grazzi ħafna Signora President Kommissarju. il ġejjini tal-Unjoni Ewropea jiddependi bla dubju fuq eh, jekk eh, ix se tirnexxila tkabbar il-spazju demokratiku tnaqqas il-deficit demokratiku hemm bżonn li nsibu soluzzjonijiet biex insaħħu dan l-spazju demokratiku din l-inizjattiva hija utli għaliex se żżid il-seta parteċipatorja tad-demokrazija. Fl-Unjoni Ewropea madana kollu hemm inizjattiva pubblika li ma tantx tħeġġeġ l-Unjoni Ewropea qegħdin jinġabru firem biex eh, eh, jiddaħal eh, limitu fuq it-dħul minimu inkondizjonata nifisser illi kull ċittadin jaqla 500-600 euro minnaħa tal-istat rispettivament minn jekk għandhom bżonn jew lek u miex onja jew fqar. Jemnu illi il-flus qed jiġu stampati mhux iġġenerati u dan se jfisser illi se nkomplu illi nitilfu l-impiegi. Kif se tagħmel, x'se tagħmel inti, Sinjor Kummissarju, meta trid tasal qudiemek din l-inizjattiva? Sinjura Tun. Grazzi, President. Jiena nixtieq li din l-inizjattiva ta' ċittadini Ewropej issir strument għal ċittadini ċittadini li jistaw jipparteċipaw iva fl-elezzjonijiet imma m'għandhomx tip ta' strumenti ieħor. Din dan mhux strument għal politiċi ma hawnhekk fil-Kamra llum. Aħna f'dan il-Parlament għandna bżonn ta' strumenti bħal dawn, għandna bżonn noħolqu strumenti bħal dawn. Jiena nitħasseb meta nisma' l membri jitkellmu u jgħidu li dan l-istrument għandu jkun illimitat. Jiena ma naħsibx illi għanna nipermettu li trade unions u li lobbies uh, jaqbżu il-limitu. Signora Kommissarju, għanna bżon nizguraw li dan l-istrument ikun emmek għal dawk in-nies li għandhom bżonnu u mhux għal gruppi tan li għandhom interessi organizzati. Forsi għanna nirrivedu din l inizjativa ta' ċittadini u naraw kif ini eh, formata u naraw kif se nagħtu informazzjoni li ċittadini dwar dan l-istrument eccellenti li għandhom għad dispożizzjoni tagħhom. Kellim għal Grazzi ħafna, Signora Komissarju. Jena u koll uh, nilqa dan l-istrument tal-parteċipazzjoni attiva mit-ċittadini iva hemm xi problemi tal-bidu jiena eh, nagħti meħba l-Kummissjoni flessibilità li wriet imma naħseb illi fl-aħħar ta' dan id-dibattitu għandna opportunità biex nifmu aħjar dak li hu għaddej jiena napprezza wkoll li għal gruppi li jem eh, qed jarawna fil-gallerija, forsi di mish problema taħ. Aħna għandna bżonn li konna opportunità li ndaħlu iktar nies fil-parlament, studenti mill-iskejjel li jiġu hawnhekk jaraw, zjarat eh, żjarat għandhom ikunu bxejn. U eh, ħaġa waħda li tħassibni ħafna hija il-possibilità ta' konsultazzjoni fis-smieħ pubbliku jekk forsi dan nistgħu kol ma mal-inizjattiva taċ ċittadini għaliex eh, dan ukoll huwa strumenti li mhux użat biżejjed. Imbagħad inħallikom dan il-ħsieb il-xogħol tal-membri tal-Parlament ta' kull jum fisser illi man għamannix bizzejed zmin biex nqattaħ ma' ċittadini u għalek nishtiq illi dana jiġi konsidrat ukoll biex ikonna l-possibilità li konna tal-kontatti personali. Jien nħossni rappresentat tal-elettorat tiegħi u rappresentat tal-ċittadini Ewropej. Grazzi, Sir sur Luan. Grazzi, Signora President il-riżultati wara l-ewwel sena tal-inizjattiva ta' ċittadini Ewropej juru li minn 14 l-inizjattiva waħda biss eh, il miljon firma. Jena napprezza l-flessibilità tal-Kommissjoni f'dan ir-rigward din l-aħħar sena u rrit li l-proċedura hija komplessa ħafna u sfortunatament mhijiex armonizzata fl-Istati membri kollha biex aħna ma noħolqux ostakoli li se jillimitaw il-parteċipazzjoni ta' ċittadini f'din il-proċedura, naħseb illi għandna bżonn narmonizzaw il-proċeduri u il-kriterji fuq livell nazzjonali u mbagħad eh, infasslu. Eh, pjattaforma online li tkun iktar flessibli u sikura. Naħseb illi għanna u koll nikkonsidraw illi sistema tkun iċċentralizzata u il-Kommissjoni tkun eh, dik li għandha responsabilta ewlenija barra minnek għandu jkonna punti ta' kontattu ta' informazzjoni għal ċittadini u konsulenzi fl-Istati membri. Grazzi, Sur Luan. Il-proċedura ta' catch the eye mitmuma nerġanat il-mikrofonu l-Kommissarju. il mikrofonu il mikrofonu l kommissarju Grazzi ħafna, Sinjuri, għal dan id-dibattitu importanti ħafna. L-inizjattiva ta' ċittadini hija element importanti ħafna fit tisħiħ ta' demokrazija Ewropea u biex uh, tinvolvi li ċittadini sabiex dawn ikollhom impatt fuq kwestjonijiet illi uh, jikkonċernawhom jgħixu fejn jgħixu fl-Unjoni Ewropea. Jiena nittama illi f'qasir żmien xi waħda minn dawn l-inizjattivi se tispiċċa sew quddiem il-Kummissjoni. Iva, dana irnexxa imma kif għattu u kif jenu ukoll hemm xi difetti xi noqqasijiet xuħut minnhom marbutin ma' problemi inizjali u oħrajn aħna irridu nirriveduhom il-koll għanna eh, responsabilta l-Komissjoni ħarġet bil-proposta u intom il-Konsil bħala kol-leġislaturi li deċidejtu kif din se taħdem. Aħna bħala Komissjoni l-Esti li nkomplu nospitaw il-sistema taġbir tal-firem online miex sistema ideali imma nittama illi eh, tibqa tot sa' kemm insibu soluzzjoni iktar permanenti. Uh, aħna qed nistudjaw ukoll possibilità li sistema tkun ċentralizzata. Il-Kummissjoni taqbel u ila tħeġġeġ lill-Istati membri biex innaqsu kemm jista' jkun il-rekwiżiti ta' data eh, differenti sabiex iċ-ċittadini kollha fl-Unjoni Ewropea jkunu jistgħu jikkontribwixxu. Għanna kontatti wkoll mal-Istati membri biex nestendu l-iskadenza. Xuħut minnkom staqsejtu dwar dan kellna dialogu kostruttiv ħafna dwar dan u jiena fiduċjuża li tinsab tinsab soluzzjoni f'qasir żmien. Xuħud minnkom staqsejtuni mistoqsija, mistoqsija dwar inizjattiva li kont involuta fiha jien stess. Intom tafu x'naħsbu dwar dak il-punt. U tweġiba xirqa hija li eh, il-bidliet fit trattat ma jistawx ikunu proposti permezz tal-inizjattiva ta' ċittadini. Din hija sena ta' ċittadinanza Ewropea b'ċertu mod kull sena għandha tkun dedikata liċ ċittadinanza Ewropea imma din hija s-sena fejn għajridu nieħdu dan b'serjetà kbira il-Vice President Redding, Vice President Sefcovic, jiena u l-kollegi kollha tiegħi attivi ħafna qed inżuru l-istati membri kollha nżuru l-istudenti, skejjer, organizzazzjonijiet, etc. Il-koll kemm aħna dejjem insemmu din l-inizjattiva u se nkomplu namlu dan għaliex hija tassew inizjattiva utli ħafna intom bħala rappreżentanti eletti tal-popli Ewropej għandkom responsabilta li issemmu għaw kollu naħseb illi ek tamlu fil-fat. Propjament dana sena u nofs qabel l-elezzjonijiet Ewropej, sena d-dihla Eh, iktar biktar għanna nisqu fuqa. Għanna nistaw namlu ħafna affarijiet biex intejbu l-funzjonament tal-inizjattiva biex innatu iktar formazzjoni dwarha għaliex hija għodda verament utli. Grazzi ħafna eh, jiena se nirrapporta tal viċi President Sefkovic fuq da kollu li ntqala hawnhekk u aħna se nkomplu nsegwu din l-inizjattiva mill-qrib ħafna u zgur eh, li fil-qasir żmien se nerġgħu niddiskutu dan is-suġġett. Grazzi ħafna, Signora President, grazzi Kummissarju. Nittama li il- ehm, il-nis li hemm fil-gallerija kienu qegħdin issegwu issa tafu dwar din l-inizjattiva dan huwa mezz u